għada 20 ta' frar tal-2009. Il-minuti ta' din is-seduta jiġu mibawta l-Parlament biex jiġu approvati fil-bidu ta' sessjoni parzjali ta' liġeja jekk m'hemm nibdu ġezzjonijiet. allura dawn riżoluzzjonijiet li aħna dak kemm adottajna nibatuhom lil min għandu għandi nagħmel eh, nibatuhom. Eh, din seduta